l-elezzjoni dei questi. Kollegi, il-punt li jmiss fuq l agenda tagħna huwa l-votazzjoni dwar il-ħatra ta' kwesturi tal-Parlament Ewropew. Nerċevejt notifika ta' dawn il-kandidati. L-Onorevoli Geringer, l-Onorevoli Higgins, l-Onorevoli Lulling, l-Onorevoli Mastalka, l-Onorevoli Newton Dan, l-Onorevoli Nicholson, l-Onorevoli Omin Rauten u l-Onorevoli Speroni il-kandidati kollha għallu li li huma aċċettaw li simhom ġimressa. U kif il-numru ta' kandidati huwa akbar minn numru ta' e, siġijiet, skont l-artikolu 13 paragrafu wieħed ta' regoli ta' proċedura tagħna aħna rridu irrid e, e, ikollna votazzjoni segreta. Kjoġobkom Proċedu biex tivvotaw nixtieq infakkarkom ukoll li skont l-artiklu 16 tar regolament din l-elezzjoni qed isseħ skont l-istess dispożizzjonijiet li ġew applikati għall-elezzjoni tal-Viċi Presidenti. L-elezzjoni sejra ssir permezz ta' votazzjoni elettronika sigrita. Biex aħna l-koll nkunu nistgħu eh, nsiru familjari ma' sistema elettronika l-iktar da kollha li huma ġodda fostkom dawk li għadhom kemm jiġu maħtura ser ikonna test verifika ta' elezzjoni. Hawnhekk fuq il-mejda tagħkom għandkom skeda tabella li tajdilkom x'għandkom tagħmlu. Jiena naħseb li huwa meħtieġ li ngħidu fil-qosor xi punt importanti l-ewwel ħaġa. Dak li rridu nagħmlu huwa li ndaħlu l-karta tal-vot fil-post fejn wieħed jivvota fejn għandek il-ċip illi ħares l-isfel. Jekk din il-karta daħala b'mod ħażin, tixel il-bozza safra u fuq il-monitor ikun hemm l-istruzzjonijiet tajnuna. It-tieni punt fuq l-iskrin jidrilkom dan l-informazzjoni. Il-numru tal-karta tal-vot, il-numru tad-deputat u id-data. Tillet punt wara li ġimħabbar l-lista ta' kandidati u l-ftuħ tal-vot fuq l-iskrin għandkom dawn l-informazzjoni dwar xi ser tivvutaw il-lista tal-kandidati u numru ta' siġijiet li jridu jiġu assenjati. Raba punt. Fuq l-isem tal-kandidati li intom tażlu tidu tafsu il-buttuna blu il-fuq jew inkella l-isfel. Umbat tafsu il-buttuna tal-plus. Din tixel il-bozza blu u din tixel qudiem li sem l-intom tażlu. joddu biz dawk il-voti illi wara jom tinafas il-buttuna tal-plus. Biex wieħed jirrispetta segretezza tal-votazzjoni, jekk iċċaqalqu l-kerser eh, mal ma jinwaċ l-Asterix. Emmek jidru l-ismijiet ta' wara tal-kandidati hawnhekk jekk wieħed irrit jivvota. Jekk wieħed irrit jgħid illi jixtieq ikun preżenti fil-votazzjoni mingħajr ma jivvota, l-kandidat jista' jafas il-buttuna bit zero. Hawnhekk qabel wieħed jgħid li l-votazzjoni hija miftuħa il-votazzjoni hija magħluqa jista' jafas il-buttuna bit zero biex janulla l-vot tiegħu biex iħassar dan il-vot. Mbagħad jafas dak il-kandidat li huwa jrid u jafas il-plus. Fl-aħħar biex taraw il-kandidati kollha li ġew votati tistgħu tafsu il-buttuna blacks fuq is-selluk tal-iskrin tagħkom. Jekk ta' fasa darbtejn l-asterix jiġi mħassar. Ejjew nagħmlu prova hawnhekk. Skużawni jekk kont xi ftit eh, didattiku hawnhekk jisni qed nallimkom l-aktar dawk illi eh, diġà ħadu sem f'din it-tip ta' lezzjoni. Mela, jew namlu prova. Għazlu żewġ kandidati fost dawk is-sitt kantanti illi qegħdin jiġu proposti hawnhekk fil-lista. L-ewwel kantant huwa Italjan ċelebri kbir li sfortunatament ħallina Luciano Pavarotti. It-tieni wieħed huwa tenur Placidu Domingo, it-tielet wieħed huwa Jose Carreras, u mbagħad hemm tliet soprani: Giulia Migenes Johnson, Monserrat Caballé,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 U f'dan it-test wieħed jista' jażel biss tnejn. Pereżempju Pavarotti u Monserrat Kabaja. Iżda dwar il-votazzjoni għal kwesturi intom tistgħu tażlu ħamsa dan staqt niċċara hawnhekk. Fit-test tistgħu tażlu tnej iżda e, fl-oħra tistaw tażlu ħamsa naħseb xi kollegi huma xi ftit mħawda. Grazzi. Sur Schulz jina nejdu qabel il-votazzjoni li jmiss. Nishtiq nir-ringrazzjak pero ta' dan l-interventijak. Għanno votato tutti? Kulħat vota? Fadar l-onorevoli Silvestri illi jider li għadu ma votax. Presidente, prego. Vabbè, a parte il ringraziamento. Sur President, eh, wara l-ringrazzjamenti tiegħi li xinti tfajt il-pavarti fl-ewwel pożizzjoni wara li aħna namlu il-salib fuq dawk il-kantanti rridu nivvotaw, irridu nikkonfermaw il-vot jew namlu il-salib biss. Le, memx bżon. Kem tamlu s-salib. Grazzi. E ma non funziona. Sì, Potete aspettare ancora un ah, attimino, ah. ho richiesto un tecnico per il 131, la signora che non poteva votare. Ora io direi di chiudere la, la votazione. Anche... Naħseb aħjar nalqu l-votazzjoni għaliex dan huwa biss test ma jiswa għal xejn fid-dawl tal-elezzjoni tal-kwesturi għal daqstant niddikjara l-votazzjoni magħluqa. Posso annunciare il risultato del... Nista nħabbar il-riżultat tal-votazzjoni. Luciano Pavarotti 380 vot, Placido Domingo 283, Carreras 213, Cabaja Montserra 178, 117, Jesse Norman u Mija u disa' Julia Migenes Johnson. Tajjeb, wis din kienet biss prova. Aw talba biex jitkellem minnaħa tal-onorvoli Kazini. Mux kullħat fen sew l ispiegazzjoni orali qabel il-votazzjoni. Naħseb illi qabel votazzjoni aħjar tarġaw tispiegaw kif irridu nivvotaw. Grazzi. Io non lo so se veramente, se davvero tutti quanti, io penso che... non ma nafx kemmu minnu jek hat ma fems li hat ma femx. Il-rizultat jurina illi eh, kontu kapaċi titalmu malajr ħafna. Daqstan ser naddu għall-elezzjoni reali, l-elezzjoni vera, dik tal-kwesturi. Nixtieq nisħaq dak illi qal Onorevoli Schulz. Illi tistgħu tivvutaw għal ħames kollegi. Il-votazzjoni hija miftuħa. Non è ancora aperto perché si sta ricaricando. Il-votazzjoni għadha ma Hitch, għaliex il-lista għadha tiġi mpoġġija fuq l-iskrin. Għaliex kieku votajtu issa kontu tarġgħu tivvutaw lil kantanti. Aħjar il-kwesturi naħseb mill-kantanti u xek. Pronto? Sì, sì.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 kien hemm żewġ voti ma joddux u għal dastant il-numru ta' votanti kienu 694. Kisbu il-votazzjoni Geringer 398, Higgins 352. Onorevoli Lalling 322 l-Onorevoli Mastarka 206, Nicholson 164 Umen 161 Speroni 145 Abbażi ta' dan ir-riżultat ġew eletti f'din l-ewwel votazzjoni l-Onorevoli Geringer u l-Onorevoli Higgins. U jena nixtieq nifraħilhom. Restano dunque da assegnare altri tre seggi. Fadal tliet seġġijiet oħra u għalhekk irridu nagħmlu it-tieni round ta' votazzjoni. Jekk m'hemm xi kummenti jena nixtieq ngħid illi dawn il-tlet kandidaturi tal-ewwel round ser jinżammu u għalhekk it-tieni votazzjoni ser issir fit-tlieta. No. Ma io, colleghi, io lo facevo per la vostra salute. Jina, kollegi, kont eh, ħanamel dan eh, fissem is-saħħa tagħkom, fissem il-gliċemija tagħkom u l-livell ta' gliċemija. Iżda jekk intom topponu, aħna lesti li nagħmlu l-votazzjoni mill-aktar fis possibbli.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 Volevo avvertirvi ovviamente che poiché sono diminuiti jider illi jissa ovvjament għanna inqas numri fil-lista u numru ta' votazzjoni, il-numru ta' votazzjoni tuma tlieta, sa' xan il-votaw għal tlieta, sa' mux għal ħamsa. Mi dikono che siamo... Edin jajdu li li aħna lesti? Mela, issa nistaw inkomplu votazzjoni miftuħa. Posso votare pure io? Eh, eh. problemi Għaw min għandu xie problemi bit-tamir, kollox sewa jgħid il-President. Possiamo chiudere la votazione. Nistaw nagħlqu l-votazzjoni? Allora, la votazzjoni... Ma la votazzjoni mif eh, maluqa, grazzi. Hanno votato 699 colleghi, 699 votaw, 2 mhux validi. Ġifieri għandna 696 maġġoranza hija ta' 349 mela Lulling 327 Mastelka 283, unbatana 202, Reuten 187, Nicholson 172, Speroni 130. Dan ifisser illi se jkonna nivvutaw tielet darba. Intom ovvjament taqblu li l-inkomplu, mela nistaw inkomplu minnaj problemi ta' xejn, tajjeb inkomplu it-tielet votazzjoni, jiġifieri se jkollna maġġoranza sempliċi hekk kif ġara bil-viċi presidenti. Non è lo stesso di prima. Bene, siamo pronti, possiamo fare. Tajjeb, lesti, nistaw naddu għattilet votazzjoni issa. U għalek, il-votazzjoni hija miftuħa.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 votazzjoniet validi 703 memx maġġoranza f'dan il-kas Laling 306 Mastalka 293 Newton Dan 208 Umer Reuten 186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 Io vi prego di non abbandonare. Nitlobkom li ma titulqux mill-kamra għaliex għandna votazzjoni oħra. Irridu inkomplu. Għal dak li għandu x'jaqsam il-punt li jmiss, iġifiri n-numru tal-kumitati, iġifiri dan huwa punt importanti qabel nixtieq inħabbar illi skont regola 16 u artiklu 15 paragrafu 2 tal-regolament il-preċedenza tal-kwesturi huwa wkoll determinat blordni skont huma ġew eletti u l-kompożizzjoni twaqif tal-uffiċċju l-ġdid jiġi notifikat u l-President tal-istituzzjonijiet jiġifieri tal-Komunitajiet Ewropej. Mela, issa naddu għal punt li jmiss kont l-agenda jiġifieri n-numru ta' komitati permanenti għanna emenda emenda wieħed imressa mill-EFD u bekk imressa għal votazzjoni l-emenda numru wieħed dawk favur kontra astenzjonijiet jiena u kolli nuża nuċċa li nista' nara li għandna maġġoranza kbira ta' kollegi kontra l-emenda u bekk din eh, ma taddix. Issa nivvotaw il-proposta kollha kemmi dawk favur dawk kontra. Astenzjonijiet ħadd. Mela bekk ir-riżoluzzjoni hija approvata. Grazzi kollegi. Nifqu hawnhekk, nerġgħu nibdew fit-tlieta, nawguralkom l-ikla tajba, grazzi.